good afternoon, colleagues. It is more than 3 o'clock. L-wara nofsinari tajjeb, kollegi, diġa abżu t-tlieta. Eh, qed nitlobkom li tieħdu postkom, ħalli nibdew bil-ħidma tagħna. So, welcome to, to this. Uh, mela, natikom merba l-din seduta t ta' nofsinar. Ħanivvotaw fuq zewċ punti. L-ewwel qed ħanivvotaw fuq eh, l-opinjoni tal-alternativi tal-Unjoni Ewropea sabiex ntejbu l-aċċess għal mediċina fejn għandna ir-rapporter li għal-Jonora Evi. Nixtieq nħedġiċkom sabiex iddaħlu l-karta tal-vot fil-magna ħalli nibdew mill-ewwel bil-votazzjonijiet. Mela, emenda ta' kompromess numru wieħed minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda numru 3 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 5 dawk favur kontra Iva mela l-enistaw nerġaw namlu mela favur kontra astenzjonijiet ma' Jek tixtiequ mela li nistgħu nivverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika. Kieġobkom ivvotaw. Nara il-votazzjoni. Għaddiet din l-emenda, emenda numru 6 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Vot ma sun partijiet, l-ewwel parti futajna dwar, s-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda numru 12 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet emenda 15 favur kontra astenzjonijiet Għaddiet, emenda 17, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddi. Tatax favur, kontra, astenzjonijiet. Niverifikaw mela le. Niftaħ il-votazzjoni, nola il-votazzjoni. Maddiċ, emenda 23, favur, kontra, astanzjonijiet, għaddiet. Kompromess tlieta, dawk favur, kontra, astanzjonijiet, għadda. Emenda 25, favur, kontra, astanzjonijiet, Maddiċ, emenda numru 30, dawk favur, kontra, astanzjonijiet, għaddit, emenda 28 maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, emenda 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess numru 4 Jekk tixtiequ mela le nistgħu nivverifikaw votazzjoni elettronika l-emenda 29. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ntlaqax kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet. Atta, emenda 55 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 32 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 31 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 35 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 37 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 39 favur kontra Astenzjonijiet tati. Emenda darbajn favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess numru 5 favur kontra astenzjonijiet nasab li aħjar niverifika votazzjoni elettronika l-kompromess numru 5. Nagħlaq votazzjoni. Il-kompromess jaddi. Emenda 49 favur kontra astenzjonijiet. Taddi emenda 50 favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix, jek tixtiqu mill-għana nistaw niverifikawa kieġobkom jifutaw fuq l-emenda numru 50. Votazzjoni miftuħa. Nara l-votazzjoni. Dil-emenda taddi, emenda 52, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Mela l nistgħu niverifikaw 52. Ma taddix dil-emenda, emend kompromess numru 7, favur, kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda 59. Nsejt 56, skużawni. Kiet miktuba zaħira ħafna ma rajtiex. Favur. Emenda 56 favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 59. Diġa votajna fuq il-kompromess numru 7 li għadda dal il-kompromess emenda 59 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 60 favur kontra astenzjonijiet ma, ma tibqax tot mela 57 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix le, nistaw niverifikaw nerġaw l-emenda 57 l parti kieġibkom votaw. il votazzjoni għaddiet il-parti mela 62 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 64 favur kontra astenzjonijiet tati 65 favur kontra astenzjonijiet taddi. Tixtiqu tu verifikawa jiva mela lem votazzjoni elettronika fuq emenda 65. Nar il-votazzjoni ma taddix din l-emenda kompromess numru 8. Favur kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda 71 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 73 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 74 favur kontra astenzjonijiet taddi emenda 76 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess numru 9 favur kontra astenzjonijiet jaddi. Naddu għal kompromess numru 10 favur kontra Nasib li aħjar niverifikaw għada xejn di. kompromess numru 10 kieġobkom votaw. Nala il-votazzjoni. U din kienet approvata b'żewġ voti. Emenda 92 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra aħjar li permezz ta' votazzjoni elettronika. It-tieni parti tal-emenda 92 kieġobkom ivvotaw. Nara il-votazzjoni. Ma taddix. Tajjeb, mela naddu s taw disajn favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 95 favur kontra nasab aħjar verifikaw il-votazzjoni fuq l-emenda 95. Naqru votazzjoni għaddit maġġoranza kbira 97 favur kontra astenzjonijiet ma taddix kompromess a favur kontra astenzjonijiet jgħati kompromess B favur kontra astenzjonijiet jgħaddi wkoll emenda 54 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw il-votazzjoni fuq emenda 54 kieġobkom votaw. Nara il-votazzjoni. U din l-emenda dib vot wieħed biss, bleżat. Kompromess ċe. Favur? Kontra? Astenzjonijiet tgħaddi emenda 16. Favur? Kontra? Astenzjonijiet tgħaddi emenda 20. Favur? Kontra? Astenzjonijiet tgħaddi. Issa nivvotaw fuq eh, l-abbozz tal-opinjoni kollha kemm mi. kjoġobkom votaw votazzjoni elettronika. Nala il-votazzjoni din l-opinjoni tgħaddi. Nistgħu ngħaddu issa għattini votazzjoni li rridu nagħmlu llum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 li mess tal-opinjoni ta' Sir Marjas kompromess A favur kontra sanzjonijiet Jaddi, Emmen darbatax favur it-tieni parti tal-emenda 14 favur kontra astenzjonijiet tati. Emenda 17 favur kontra astenzjonijiet tati. Emenda 18 favur kontra stanzjonijiet taddi wkoll kompromess be wieħed favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw il-votazzjoni fuq l-emenda ta' kompromess be wieħed. Nagħlaq votazzjoni. Din l-emenda ma taddix l-emenda ta' kompromess B2. Favur kontra stanzjonijiet tati emenda 24 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 25 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 26 favur 26 u 27 dawn huma l-istess. Favur kontra astenzjonijiet ta' jaddu tnej li huma. Mela lek tixtiequ nivverifikawa. Menx għalfej tgħidu le, jgħidu ċek. Aħseb illi nkun iktar politi jekk ngħidu hekk. Jekk tixtiequ mela votaw, nal votazzjoni. Ma tgħaddix dil l emenda 28 favur, L-ewwel parti sal emenda 28 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 30 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 31 favur kontra astenzjonijiet taddi. Jek tixtiqu mela le, nistgħu niverifikaw votazzjoni ta' din l-aħħar emenda votazzjoni miftuħa. Nara l-votazzjoni ma taddix. Emenda ta' kompromess ċew wieħed. Favur? Kolla affettwati minn Trump illum mħawdin favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda ta' kompromess ċe tnejn favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 35 Jekk tixtiequ mela le nistgħu nerġgħu nivutaw b'mod elettroniku fuq l-emenda ta' kompromess ċet nejn. Kieġobkom votaw. Nagħlqu l-votazzjoni. Għaddiet, għaddiet b'ħafna voti din l-emenda. Emenda 35 u 36. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Jaddu. Emenda 37. Favur? kontra stanzjanijiet taddi emenda ta' kompromess de wieħed favur kontra stanzjanijiet ma taddix emenda ta' kompromess de tnejn favur kontra stanzjonijiet Taddi, jekk tixtiequ mela le nistgħu nivverifikaw l-emenda ta' kompromess de tnejn, votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni. U din l-element ta' kompromess għaddiet naddu s-element ta' 43 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw għadin l-emenda jikkieġabkom votaw fuq l-emenda 43. Votazzjoni miftuħa, nagħlaq il-votazzjoni għaddiet. 44 issa favur kontra stanzjonijiet għaddit, emenda 45 favur, kontra stanzjonijiet għaddit, 46 favur, kontra astenzjonijiet. Ma taddix ma jek tixtieq unistaw nistgħu nivverifikawha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, emenda ta' kompromess e. Favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi. Emenda ħamsin favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi, emenda 49, favur, kontra, <coughs> astenzjonijiet. Din ukoll aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika minħabba li mhux qed turu u tollu jdejkom sew. Emenda 49 kieġobkom ivvutaw, nagħlaq il-votazzjoni. Le, ma taddix mela 51 favur kontra stanzjonijiet taddi. Emenda 52 favur kontra stanzjonijiet taddi. Emenda ta' kompromess FM favur kontra astenzjonijiet taddi, emenda 55 favur kontra astenzjonijiet taddi, emenda 56 favur kontra astenzjonijiet taddi, emenda 57 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, emenda 58 favur kontra astenzjonijiet taddi, emenda 59 favur kontra estenzjonijiet tati. Emenda 60 favur kontra estenzjonijiet tati. Emenda 61 favur kontra estenzjonijiet tati. Emenda 62 favur kontra estenzjonijiet ma taddix. Emenda 63 favur kontra estenzjonijiet tati. Emenda 64 favur kontra estenzjonijiet tati. Taddi minn da 65 favur kontra astenzjonijiet ma taddix remenda ta' kompromess g favur kontra astenzjonijiet. Mela l nistgħu nivverifikaw din l-emenda ta' kompromess kieġobkom votaw nara l votazzjoni ma taddix Naddu issa elementa. Le, skużawni, minna mela rridu nivutaw issa fuq l-emendi fuq baz individwali. Emenda 66 u 67 huma l-istess dawn iż-żewġ emendi. Għal din raġuni għan nivutaw dwarhom flimkien. Le, jekk tixtieq nivutaw fuqhom separatament nistgħu wkoll. Emenda 66 huma l-istess, eżatt l-istess dawn iż-żewġ ċementi, ġifi nistgħu nivvutaw fuqhom flimkien. Favur, kontra, astenzjonijiet. Ma jgħaddux, jekk tixtiequ nistgħu nivverifikaw fuq l-emendi 66 u 67. Open and close. Votazzjoni miftuħa u votazzjoni maluqa u fil-fat diġiet irrifjutata. Issa 68 dok favur, kontra, stensjonijiet taddi. 42 favur, kontra, astensjonijiet taddi. Uh, eh, verifika, verifika fuq 42, mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fat din ġiet approvata b'vot wieħed favur żejjed. Eh, Naddu għal 72. Favur, kontra, astensjonijiet, hemm bżonn ta' verifika. 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fatt tadi. 69 dawk favur, kontra, astensjonijiet tadi. 70 favur, kontra, astensjonijiet tadi. 71 favur kontra astensjonijiet taddi. 73 favur kontra astensjonijiet taddi. 74 favur kontra astensjonijiet taddi. 75 favur kontra astensjoniet taddi. Issa naddu għal citations l-ewwel emenda favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet taddi. Tlieta, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 4 favur kon Erba, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Hamsa, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Sitta favur. U il-votazzjoni tiġi interrotta. Eja inkunu ġentili mal-PPE. Għandkom bżon minuta, zewċ minuta, ħames minuti. Sewa, mela, eh, palma jkollok fuq il-televizjoni, eja namlu pawza, pawza ta' 5 minuti. U safrattant, għandkom xi ħaġa x'toffrulna dawn 5 minuti, xi kanzunetta, xi ċajta li tistgħu tirrakkontawlna? can I just... Sorry, I but it is unusual. Skużawni, din mish xi ħaġa li normalment tiġri. Aħna bdejna nivvotaw ehm, u rridu nkomplu bil-votazzjoni tagħna. Hemm bżonn li nkomplu. Iva, fil-fatt eh, il-PPE ingħataw ftit ħin, irranġaw li kellhom jirranġaw u issa nistgħu nkomplu. B'emenda numru 6. Dok favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Emenda seba. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 8. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 9. Votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti namlu eh, verifika elettronika tal-ewwel parti ta' emenda dissa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u fil-fatt taddi. It-tieni parti ta' emenda disa dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Amenda, emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 11 dawk favur Anzi, emenda 11 għandha emenda orali ġdida qed taraw test qudiemkom mela dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet tanti. Namlu verifika elettronika fuq e- emenda 15 mela. Emenda 15 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Ma taddix. Emenda 16 dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, tandi, u issa nivvotaw fu eh, la bots ta' rapport b'mod ġenerali fl-interita kolla tijaw, votazzjoni elettronika miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa u fil-fatt eh, ġi, approvat. Għalek, grazzi ħafna lil kolħat tal-li ġibtu il-voting cards ma'kom u tal-li entu uh, tul il-proċess. The next item is... Sa, il-punt li jmiss fuq l-agenda tana huwa l-opinjoni dwar l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni għal ftejm interistituzzjonali fuq eh, tfassil tal-liġi aħjar. Ija um, ehm, hija opinjoni tal-Sur Marjas u għalhekk nixtieq nadilu l-kelma lis-Sur Marjas. Jiena nixtieq nitolbok biex Eh, naddu s-sujġet li mis jgħajt il-kellim. U l-kellim jisaqsi ukoll li ma suġġet nitkellmu fuqu. Iva, Sur Marja, sjadni kif għadejt lek il-kelma bħala l-kellim li jmiss fuq il-kellim li jmiss għal-punt tal-agenda li jmiss. This time I need a break. <laughs> Tal. Signora, naħseb għandi bżon pawza. Mela, Signora President, nista jiena nuża din il-pawza biex nitkellem fissem il-PPE? Uh, eh, iviva, Signora President, fissem il-PPE jiena nixtieq ngħid illi l-ewwel votazzjoni għal ehm, l-aċċess aħjar għal għat-tip tal-aċċess għal medicini Aħna ħassejna li dan kien rapport importanti ħafna u xtaqna nivutaw favorih, però sfortunatament l-aħar parti tal-proċedura fit-tħejjija tal-verżjoni ħarija tad-dokument fl-opinjoni tagħna il-ġestjoni ta' din l-aħħar parti ma kienieċ eh, waħda għaqlija bizzeje. Aħna bħala PPE maħniex sodisfatti b'dan kollu u aħna kollna sforzati li nivutaw kontra. E, Jiddispjaċina ħafna ta' dan, però dik hija e, l-opinjoni tagħna. Dik id-demokrazija wara kollox aħna napprezzaw il-votazzjoni tagħkom, naċċettawha u issa lesti li ngħaddu l-punt li jmiss. U nittama tassew li Sur Marjas issa lest biex jitkellem fuq din l-opinjoni. E, mela, jekk mintix lest Ehm, nistaw naddu għal kellima l-oħrajn. Eh, Sur Marja, sinfakkarkom illi l-iskadenza tressiq tal-emendi hija l-21 ta' novembru u l-votazzjoni fil-komitat ser issir nar l-24. U bat wara ehm, issir titħed fil-plenarja nar l-24 fil-fat. Is-Sur Marjas ma jistax jitkellem għalissa, ma nafx jekk hawn xi ħadd mix-shadows li huwa lest li li jitkellem. Jud nagħtilek il-kelma. Grazzi ħafna Cecilia. Stramba għalija illi inwieġeb għal eh, opinjoni eh, ta' għal opinjoni meta ma smajniex l-opinjoni tar rapporter Pero, xorta waħda ħan għamel l-intervent tijaj. Naħseb li dinja bazi tajba u appunta tluq tajjeb biex eh, ninkludu l-opinjoni ta' ċittadini tagħna rigward tfassil ta' liġi aħjar. Pero aħna nħossu illi tfassil ta' liġi aħjar għalina huwa illi tejjeb is-sistema regolatorja u ma tiġ titqis palma spiċċiġri eufemizmu biex telimina salvaguardi għal ċittadini tiegħek. Trid tiġi użata bħala opportunità biex tindirizza aħjar iċ-ċittadini tiegħek fil-tfassil ta' leġizlazzjoni. Rridu namlu liġijiet li huma faċli biex wieħed jinterpretom li huma aċċessibbli għaċ-ċittadini tagħna. Għalhekk inħossi li f'din l-opinjoni hemm bżonn li fuq il-fatt li il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' tfassil anzi ta' liġi ma jiġix maħnuq mill-lobbyist. U għalhekk jiena kont kontenta, partikolarment kontenta, illi kien hemm sejħa għal aktar trasparenza fi proċessi bħal pereżempju eh, negozjati ta' TTIP li tantu ma' kontroversjali illum il-ġurnata. Eh, wara dak li ġara illum jiġifier l-eżitu tal-elezzjonijiet eh, fl-Amerika probabbilment it-TTIP ser isir xi ħaġa tal-passat, però aħna rigward il-trasparenza li jurid l-Unjoni Ewropea f'dawn il-ftemiet kummerċali spiss irġivejna kritika u importanti li l-Unjoni Ewropea tkun trasparenti rigward dawn il-negozjati e kif għanna namlu fil-kas ta' regolamenti kollha. Rigward il-Kumitat Peti, fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn illi nitkellmu dwar l-ispiża tal-non-Ewropa fl-Unjoni Ewropea. Spiss naraw illi hemm xi tħassib relatat ma xi stat membri jew żewġ stati membri fejn l-implementazzjoni dajfa ta' leġislazzjoni Ewropea tirriżulta f'eżitu negattiv ħafna għal ċittadini tagħna u spiss l-istess ċittadini jħossu l-bżonn li jiġu fil-kumitat tagħna biex jiddefendu ruħhom biex isemmaw uh, eh, l-opinjoni tagħhom, għalhekk huwa importanti illi nisqu fuq eh, l-ispiża li qed tiswilna dan in-nuqqas ta' Ewropa, dan in-nuqqas ta' azzjoni dan in-nuqqas ta' azzjoni kollettiva. Dan naraw jiġri ta' kuljum u ta' spiss. Huma ċittadini l-aktar dajfa li iħalsu il-konsekwenzi. Madana kollu jina aħna ħankun qed inres u serje ta' emendi li nittamaw li ġu konsidrati mill-rapporter u qed nistennew bil-ħerqa li naħdmu id-fit ma' rapporter biex flimkien mal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali ikolna um, ehm, rapport tajjeb u pozittiv. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek, Jude, iżda il-komitat prinċipali huwa il-juri, mux eh, dak li semmejt inti. Nittama, pero xorta wahda, li kifett inti jihduna bis-serjeta, anka l-komitat juri. Issa naddi l-kelma l-rapporter, eh, eh, il-sur Marjas. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena kontadni fil-rapport dwar il- jew tinderli illi ħan nitkellmu fuq ir-rapport relatat mal-Ombudsman li huwa għal-qalbi wkoll. Però eh, issa naddu biex nitkellmu fuq dan is-suġġett. Importanti li kolna opinjoni bilanċata li torbot li tinkludi fija il-diversi pożizzjonijiet. Jiena naħseb illi l-aħjar regolamentazzjoni Eh, jew regolamentazzjoni aħjar trid taraha minn żewġ lati. L-ewwel hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni li hija soċjali li hija ibbilanċata u dan jintqal fl-opinjoni, propri fl-ewwel paragrafu tal-opinjoni, għaliex hemm opinjonijiet li jittieħdu mill-Unjoni Ewropea u għalhekk rridu nifmu li dan jista' joħloq għal xi problemi li jinqalgħu minn żmien għal żmien dan eh, memx dubju ma jwassax għal ġenerazzjoni ta' xogħol per eżempju, anzi li l minnek ma jittihudux eh, il-deċiżjonijiet eh, fl-aqwa interess ta' ċittadini. Għalhekk u importanti li l-opinjoni f'dan ir-rigward tkun bilanċata. It-tieni aspett huwa relatat mill-ġdid ma' xogħol. Irridu nieħdu deċiżjonijiet illi jagħtu spinta lid dimensjoni soċjali għaliex ninsabu f'perjodu fejn ilna f'perjodu ta' qat u hemm bżonn illi issa natu spinta l-leġizlazzjoni relatata ma' xogħol appuntu biex nixprunaw il-xogħol. Mbagħad il-paragrafu li jmiss jitratta it-TTIP Fl-opinjoni tiegħi, TTIP mhux se jikkontribwixxi għall iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea xejn affattu, anzi, li lin minn hekk jiftaħ triq għal ċerta politiki illi xejnu il-ġit komuni u joħor u sistemi legali paralleli illi ma jamlux ġit għall-ordni legali fiħtan l-Unjoni Ewropea u uh, aktarx illi il-TTIP mux ser kollu ħajja twila taħt eh, Trump, pero memx dubju li dinja xaħġa illi il-Grigi ser jilqaw b'mod pozittiv. Rigward l-investiment, hemm bżonn ta' aktar trasparenza, aktar parteċipazzjoni, aktar involviment u input ikbar mill-MEPs memx dubju li s-soċjetà Ewropea u l-msieħba soċjali jridu jagħmlu parti jridu jagħmlu u jrid kolom rol ikbar. Hemm ukoll serje ta' suġġetti oħra, pereżempju il-ftehim u l-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill. Il-żewġ eh, leġislaturi importanti biex eh, permezz din il-kooperazzjoni kun jistgħu jindirizzaw l-ikbar problemi. Aħna bħala MEPs, bħala korp li fassa il-liġijiet eh, li għandu rwol da' sek ċentrali, irridu namlu l-almutana biex nżommu f'moħna il-benessri ta' ċittadini tagħna. Unbat, rigward il-kwistjoni ta' l-esperti. Fil-fat dinja xi ħaġa li fuqha rridu noqogħdu attenti ħafna għandna bżonn ta' regoli illi jizguraw illi l-resperti tassew jipproduċu leġizlazzjoni ta' kwalità għolja. Hemm ukoll suġġeriment illi il-politikanti eh, il-politiċi aħjar eh, mhux qed jagħmlu r-rwol tagħhom illi x-xogħol qed isir mill-teknokratiċi. Eh, jina smajt kellhom xi jgħidu l-SND, anzi x'kellu xi jgħid shadow għal SND, però u ser nkun qed nistenna bil-ħerqa l-emendi uh, qalet is-Sinjura Jude eh, u uh, nittama li finalment ikollna opinjoni illi tirrifletti l-opinjoni tal-maġġoranza. Grazzi issa ngħaddi l-kelma lil Peter Jar. Grazzi ħafna, Signora President, jina nishtiq sempliciment namel xi kummenti. Fissem il- uh, Shadows jina nittama illi l-opinjoni tana teteħed bis-serjetà mill-Komitat um, Responsabli Prinċipali. Irridu nizguraw illi il-bidla għal leġizlazzjoni issir jek ikun hemm tassew bżonn ta' bidla fil-leġizlazzjoni. Jiena nasab il-rwol tagħna bħala peti um, qed jiġi spiss sottovalutat. Aħna l-iktar komitat ninsabu viċin ta' ċittadin minħabba li hawnhekk fosna huma jiġu. Għalhekk hemm bżonn ta' dialogu kostruttiv jekk aħna flimkien naraw illi ċerta situazzjonijiet Eh, mhux qed jogħġbuna iżda huma konformi mal-liġijiet, allura hemm bżonn naraw jekk forsi il-liġi jiex żbaljata u jekk il-liġi tistax tinbidel għalhekk inkunu nistgħu nipproponu bidliet leġislattivi. It-tieni aspett aħna qed nafaċċaw kull ma jmur dejjem aktar euroxettiċiżmu il-trasparenza tfisser ukoll li nispjegaw aħjar dak li qed nagħmlu u dan hemm bżonn li nagħmluh. Limitazzjoni ta' dan kollu huwa illi trid tkun prattiku, ma jistax ikollok wisq trasparenza illi xxekkel l-istess xogħol tiegħek. Trasparenza hija importanti, s-soċjetajiet eh, iridu jkunu demokratiċi u trasparenti, memx dubju li hemm lok għal titjib f'dan kollu, pero jina est illi uh, eh, ikolna rapport illi rifletti dan kollu. Naħseb illi ħajkun rapport pozittiv u minnaħa tal-PPE għanna rida tajba. Grazzi, Peter. Jider li memx iktar kellima fuq il-lista, u għalek naħseb li nistaw niddiskutu nikkonkludu din id-diskussjoni u eh, nawguralek Sur Marjas. tixtieq terġa titkellem nistanka nerġa' naddilek il-kelma. Grazzi ħafna. Sempliċement biex nirringrazzja l-kollegi nasmajt il-kommenti tagħhom rigward eh, din eh, dan is-suġġett jiena ser nqis l-emendi kollha li huma ser iresqu U skużani ħafna jekk tfixkilt xiftit iktar kmini, kont eh, xiftit imħasseb dwar il-punt eh, liħor dak tal-ombudsman li jina u kol responsabli minnu. għalek mil-ġdijt niskuza ruħi jekk eh, ma konċ preparat bizzejiet. Tajab, issa nistaw naħdu għal-punt 16 għalix punt 15 tħassar minħabba l-fatt illi il-fact-finding visit ġiet Eh, kanċellata minħabba illi il-membri talbu li ssir din il-fact finding visit iżda ma kinux hemmhekk preżenti. Walek, għalhekk skont ir-regoli aħna ħassarna din il-fact finding visit. U dwar dan nitkellem anka fil-laqa tal-koordinaturi. Pero kien hemm fact-finding visit oħra illi saret. U fil-faddinja l-fact-finding fact-finding visit li saret fi Slovakkja bejn 22-23 ta' settembru ta' din is-sena. Kienet eh, zjara interessanti ħafna u utla ħafna ma naħsibx li hemm bżonn illi noqgħod nidħol fil-punti kollha wara kollox ġiet ċirkolat il-rapport dwar din iż-żjara u fil-fatt hemm l-iskadenza tas-7 ta' Novembru eh, biex tkunu tistgħu u l-opinjoni ta'kom dwar dan ir-rapport. L-emendi <coughs> tistaw għom appuntu rigward ir-rakkomandazzjonijiet, mhux rigward it-test. Nitlobkom li tres u l-emendi bl-Ingliż sal-15 ta' Novembru, ġifieri sa tlieta li ġej u għamlu dan permezz tal-email u għamluh billi tużaw it-templates illi ġew ċirkolati lilkom propju l-biraħ. Il-votazzjoni fuq ir-rapport ser issir nhar 28 u 29 ta' Novembru u ser tiġi um, tradotta bl-Slovak, lej l-Slovak u lej lingwi oħra li jintalbu li uh, interpretazzjoni fihom. Billi intom rajtu dan ir-rapport, jiena mhux ser noqgħod nidħol fih, sempliċement ser ngħid illi rakkomandazzjoni hija illi nistabilixxu l-iskadenza għal rakkomandazzjonijiet sal 15 ta' Ottubru tgħid il-kellima. Ah, 15 ta' Novembru t-korreġi ruħa l-kellima. 15 ta' Novembru, skużawni, kolka maħna jenin. Mela, ta' kollox, u issa nistaw naddu għal punt li imis, Naddu għal punt 17 il-petizzjoni 1049 mill LL li għanda diversi uh, firmatari u kol rigward ir-revizjoni tal-MFF. Il-petizjonant uh, jinsab mana u il-segretarju tal- uh, tal-Komitat Taljan għal New Deal for Europe tinsab għak fostna allura nista ngħaddi l-kelma lill petizzjonant għal ħames minuti massimu. E come si fa? È già eh, <clears throat> noi... Ehm, aħna il-promotturi tal petizjoni New Deal for Europe. U aħna konvinti li l-aħjar mod biex nirkupraw il-konsens ta' ċittadini lejn l-istituzzjoniet Ewropej u għabilli nipromuvu riformi però fid limiti ta' trattat ta' Lisbonu. <clears throat> il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi huwa pass fid-direzzjoni tajba. Meta wieħed isli li wara ħafna snin ta' austerità, issa il-priorità hija lejn l-tkabbir, kompetittività u l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol. Però ir-riżorsi finanzjari li għandna mhumiex biżejjed biex inkunu nistgħu insolvu mhux biss il-problemi tal-qat, għat għandna 20 miljun ta' um, nis għada fl-Unjoni Ewropea, imma anki l-sfida ġdida tal-immigrazzjoni <clears throat> bil-politika barranija. U għal daqstant l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' risorsi propri ġodda. Hemm inizjattiva proposta minn terz tal-Istat membri eh, permezz ta' <clears throat> permezz ta' sħubija msaħba, eh, imsaħħa billi eh, eh, eh, ikunem hemm kontribuzzjoni għal ħsara li ċittadini Ewropej ġarbu. Din hija l-ewwel waħda. Tieni waħda hija taxxa fuq l-emissjoni tal-karbonju biex namlu transizjoni lejn enerġija li tiġeddet u biex nieħdu benefiċċji tal-opportunità tal-fatt li il-żejt um u mftit. u il, il-taxxi tħul li ġib taxxi nistaw noħol u Europe Project Bonds <clears throat> biex nkun nistaw nejnu dawn l-investimenti. Raba punt, il-titoli tal-Bank Ċentrali Ewropew li jista il-bank jixtri eh, fil-qafas tal-quantitative easing. Din l-eżigenza ta' risorsi propri ġodda hija parti mill-Aġenda Ewropea Hemm żewġ affarijiet attualment, ir-reviżjoni tal-MFF u l-konklużjoni tal-grupp tal-livell li fuq il rizorsi propri mexija minn Mario Monti. Aħna e aħna l-espressjoni ta' grupp kbir ta' ċittadini li edin najdu li jissa bżon naġixxu. L-Parlament Ewropew jista' jkollu ruol importanti biex inbidlu l-istennija ta' ċittadini. U fuq dan il-punt jina nishtiq nisħa ukoll jina rajt il-Kummissjoni Ewropea esprimiet opinjoni fuq il-petizzjoni tagħna. Jena nixtieq nisħaq illi meta wieħed iqis li hemm ċerti stati li jopponu illi jiżdiedu risorsi propri tal-budget, hemm jista' jkun li grupp ta' stat membri jista' jibda proċess biex iżid risorsi propri billi applika in-normi E, e, tal-kooperazzjoni msaħħa. U dan u din il-proposta e, qed tiġi ignorata mill-Kummissjoni. President, attualment hemm negozjat bejn 10 stat membri biex e, biex joħol u taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. U dana għaddej meċa għal qoddim ħafna. Hemm l-istess potenzjal għal taxxa fuq il-karbonju. Għal daqstant, it-tul minn dawn it-taxxi, dawn il risorsi ġodda, jistaw jinataw li l-Fond Ewropew għall-investimenti strategiċi u jistaw jinataw li l-istati li kooperaw. Għal daqstant, il-risorsi nazjonali li ġejjin minn dawn it-taxxi jistaw jitħlu fil-Fond Ewropew għall-investimenti strategiċi u jistaw jikontribwixxu biex e, inkunu nistaw nerġaw nibdew inkabru l-pajizi tagħna. Jiena nixtieq anki nisħaq fuq il-fatt illi l-emissjoni tal-Euro Project Bonds huma huwa possibbli sakemm id-dejn ikun garantit minn kwantità ta' riżorsi ekwivalenti u fil-fatt it-ħul ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjari li huma 30 biljuni kull sena u il-carbon tax li u 50 biljun kull sena jistaw jistaw jistaw jgħinu biex jiġu emessi dawn il-Euro Project Bonds. Jena nishtiq najt li din il-petizjoni biex inizjattiva tijaj personali ma' rizultat ta' kampanja illi bdiet fl-2012 ġiet promossa minn ħames komitati f'ħames pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea appoġġata minn 68 NGOs, 13 il-trade unions, fostom eh, taljani u franċiżi, 126 sinċi, Pariġi, Lille, Lyon, Ruma u Turin fostom, u 73 membri tal-Parlament Ewropew, 47 personalità politiċi, eh, ħamsa minn fuq sitt kandidati għal presidenza tal komissjoni Ewropea tal-partiti politiċi illi, illi kienu kandidati fil-elezzjoni tal-2014. Grazie. <coughs> Grazie. Issa nishtiq nitlob lil rappresentant tal-Kummissjoni biex jitkellem fuq dan il-punt. Grazie, President. <coughs> Jina tilo Maura jiena minn DG Budget il-unità li taħdem fuq l-MFF u fuq il-rizorsi propri. Nixtieq nirringrazzja l petizjonant tal-diskors tiegħu. Intkom ġarġa vejtu f'Ġunju il risposta tal-Kummissjoni. F'termini ġenerali, tilqa l-inizjattiva. Però, sadattant, il-proposti il tal midterm review Joe diġa' prezentati u użaw xi uħut mill-proposti li qegħdin fil-petizzjoni, per eżempju l-kontinuazzjoni tal-FC u anki l-appoċ ulterjori għal prioritajiet politiċi li rigwardaw il-impigi, il-tkabbir, il-migrazzjoni u rifugjati. Għal daqstant il-pro il-Kommissjoni anki fil-limiti eh, tal- ceilings tal-budget tipproponi anki eżit e, il mekanizmi tal-flessibilità fl-MFF. <clears throat> Fuq il-risorsi propri, intkom tafu illi il-Komissjoni edha tipparteċipa b'mod attiv fil-grupp ta' livell oli tal-surmonti. Il-kwistjonijiet li intkom semmejtu jiġu ġew eżaminati il-kooperazzjoni il imsaħħa mhix qed tiġi injorata, l-oriġini qed tiġi mill-deċiżjoni fuq ir-riżorsi propju, però l istati membri e, iddeċidew ikomplu fuq il-direttiva FTT u illi it-ħul tal-FTT se jkunu disponibli le, mhux qed jinnegozjaw iktar fuq idil eh, kwistjoni illi tħul se jkun disponibli. Pero mux qed jipprekludi l-ġudizzju tagħna fuq it-tħul tal-FTT, irridu naraw kif se jiġri, pero attualment qed jiġi esklus legalment mem mm, lebda bieb maluq f'dan is-sens. Fil-fatt, fil midterm review, id-deċizjoni fuq il-risorsi propri miex disponibli, hija se tkun disponibli fl-MFF li jmiss eh, fl-2017 et nipreparaw diġa għalih et nirriflettu <coughs> se nibdaw nirriflettu U l-priorità attualment huwa l-istruttura tal-MFF u anki fit l-istruttura ta' tħul se tkun anki is suġġetta dawn il-konsiderazzjoni tal-MFF li miss. U xi proposti kwalunkwe mill proposti tiegħek se jkunu inklużiv dawn ir-riflessjonijiet. Għal daqstant grazzi tal-petizzjoni u fuq il-aspetti proċedurali istituzzjonali l-involviment tal-Parlament mhux biss fuq in-nefqa' imma anki fuq il-risorsi propju fuq it-ħul hija kwestjoni importanti anki fil-grupp ta' livell oli. O anki hemm ħafna membri prominenti tal-Parlament Ewropew huma anki attivi ħafna. U daqstant laqas dan mhux se jiġi ignorat. niftħu id-diskussjoni għal kollegi, għal kontribuzzjoniet, għana li signora Cabezon, Luis. Grazzi Iva, ħanibda billi nitlob billi għanna nżommu l-petizzjoni miftuħa u naħseb illi jaqblenna u koll illi aħna indaħlu il-perspettiva ta' komitati oħrajn importanti li għandhom kompetenza u li jistaw jinfsuġġed pal per eżempju l-ekon u l-empl. Jiena naħseb illi żgur li appoġġaw din l-ideja u għal din raġuni jiena nixtieq nappoġġa l-petizzjonist u nixtieq ukoll li nkun naf il- del kumitati l-oħrajn xjasbu nafu li dawn huma sfidu problemi fis soċjetà tagħna li aħna din faċċaw għal din raġuni huwa importanti li aħna naraw jekk verament hemmx bżonn aktar attività fuq il-livell Ewropew u nafu li hemm ċertu fondi li mhumiex edin ikunu implementati sew u anka hemm diffikultà għall-aċċess ta' riżorsi propri u din tista' tkun soluzzjoni tajba għal daw il-problemi. Nappoġġa bissieħ naħa tal-grupp tiegħi din il-petizzjoni importanti li nitolbu koll appoġġ u lajnuna tal-kumitati l-oħrajn ħalli naħdmu aħjar mal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. I have no more speaker. Mandi l-ħat iktar fuq il-lista ta' kellema. Ja sorpriza, għax is-suġġett huwa estremament. Peter. Iva, mela l-ewwel net jiena naqbel perfettament mal-kollega Sinjor Cabezon. Aħna konna fis-sitwazzjoni li dawk l-istati membri illi jixtiequ jitolbu iktar azzjon min-naħa tal-Unjoni Ewropea ikunu nsew ir-riżorsi propri tagħhom. Jiena dejjem nirrabja wkoll fuq din il-ħaġa minħabba illi ir rizorsi propi hija problema kbira tal-Unjoni Ewropea. Waħna smajna fuq ħafna affarijiet bħal dawn, waħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq l-impenn tal-Unjoni Ewropea u l-fatt li rridu nonfu iktar flus, il-petizzjonist hija jitkellem ukoll fuq il-potenzjal ta' iktar tħur nasib li dinja xi ħaġa li aħna rridu insegwa il-Kummissjoni qalet ukoll illi mill-level eh, perspettiva legali mem lebda xkiel iżda fl istessin istati membri mhumiex qegħdin jagħtu dawn l-opportunitajiet illi konna dan id-dibattitu naħseb illi fil-fatt anka dwar dawk li appoġġaw it-taxxa tal-transazzjoni finanzjarja naf illi is-settur finanzjarju wassal għal din il-problema wkoll u kien hemm ukoll suġġett importanti li kien diskuss bejn l-istati membri dan is-suġġett diġà kien diskuss bejn l-istati membri iżda m'għadniex nas nisimgħu fuq u naħseb permezz din il-petizzjoni aħna rridu nagħtu impettatura l qudiem li din id-diskussjoni ħalli bekk aħna naraw x'nistgħu nagħmlu fuq l-Unjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea nkella żgur ma nkunx nistgħu navvanzaw wis jekk ma nagħmlu xejn. Grazzi. Anton. Grazzi nikkonferma jena l-opinjoni anki tal-kollegi l-oħrajn. li jitkellem sur Kozzolinu. Ma nistawx ninsew din il-petizzjoni li rridu żommu miftuħa. Aħna sena diħla għanna ħafna x'namlu fuq din il-kwistjoni kif qal anki l-Kummissjoni. Hemm bżonn nużaw anki l-kontribuzzjoni tal-petizzjoni biex inżommu dan id-dibattitu eh, eh, ħaj billi nitkellmu anki mal-kumitati l-oħra u anki ma parti ta' soċjetà ċivili Ewropea li jistgħu jgħinuna biex nirriflettu fuq dawn il-prioritajiet li ma importanti ħafna eh, biex nirriflettu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Allora jiena verament nirringrazzja lil petizzjonant għal ħidma tiegħu naqbel perfettament miegħu irridu nagħmlu sforz biex inżommu l-petizzjoni miftuħa u nitolbuhom jerġgħu jiġu fl-2017 biex inkunu nistaw biex ikunu jihdu sem fil-dibattitu fuq dawn is-suġġetti. Eċellenti. Il-kollegi sta' għeti ummu, hija importanti ħafna, e, jina kontenta nati il-mikrofonu. Jonas Fernandez, grazzi ħafna, President. Fuq il-European Union Bonds, nishtiq sa' kemm jiġu rispettati il-bilanċ. Ikkaħna nistaw in nitkelmu fuq l-MFF irridu jitħalsu l-impenji għal daqstanti li jina nirrakmanda l-petizjoni taħħom un nżommu l-petizjoni miftuħa u nistennu għal-Kommissjoni tiħu azzjoni fuq din il-proposta ċoe il-proposta tal-risorsi ġodda, risorsi propri ġodda, u anki fl-istess ħin zida għal MFF. Grazzi. Grazzi. Sur Calves. Calvet Ġambon. Grazzi. Lima lingwa għandi nitkellem. Li trit li ma lingwa trid mill-24 eh, l-24 lingwa uffiċali, Smajt li kollega jitkellem bl inglis jina ħsebt li l-Ispanjol ma nistawx nitkellmu. Anki jien kultant nitkellem bl isvedis mhux il-ħin kollu. Jiena jiena soltu ma nifmux, immesta li tkellem bl inglis fimtu. Minna ħatijaj nishtiq najt fissem il-lalde minħabba li jindurika wieħed hawnhekk apparti il-President naturalment iżda li għandha pożizzjoni neutral minħabba li qiegħda tmexxi l-petizzjonijiet naħseb illi din l-inizjattiva ħadd tissaħħa ħafna dan il-punt importanti l inizjattiva li għandha karattru leġislattiva għandha natura u koll ta' xi ħaġa li mhijiex eh, xi ħaġa li ġildu fuqha. Iżda li taqadna għal raġuni din hija xi ħaġa importanti ħafna u nappoġġa bisħieħ din it-talba nappoġġa dak kollu li jista' jagħmel dan il-kumitat ħalli bekk id-dibattitu fuq din il-proposta jkun iktar dibattitu attiv naturalment dejjem ikun hemm karatteristiċi differenti fid-dibattitu li jkunu rappreżentati minn perspettivi politiċi differenti li jistaw joħorġu, iżda naħseb li di proposta għal Ewropa aħjar, għal Ewropa iktar federali, iżda li jabbażat iktar fuq solidarjetà, naħseb li xi ħaġa importanti u naħseb li nistgħu ngħidu wkoll li dak kollu li jista' jsir minnaħa ħatar dan il-kumitat jista' jkun siwi insellem il daw kollha li resqu l-petizzjoni, iżda jiena nappoġġa biss kull miżura tista' titjed minn peti. Tajjeb, Għanna kollegi oħrajn li jishtiqu jitkelmu? Le? Ninformakom sempliciment illi essa irċevejtu ittra minant il-President tal-Ekon, irċevejna il-lum. Aħna stlabna anki l-Komitat tal-Impigi għal kontribuzzjoni fuq dan il-sujġett u anki il-budget, il-Komitat tal-Budget diġa ta' risposta taħħom f'Settembru u qablu illi hemm ta' iktar kooperazzjoni parlamentari fuq dan kwistjonijiet. Jamdu referenza koll għall-importanza tal-konferenza interistituzjonali li saret f'Settembru ta' din is-sena fuq il-finanzjamenti futuri tal-Unjoni Ewropea kienem bil-parteċipazzjoni tal-parlamentari nazjonali u diskutew il-kwistjoni tal-finanza pubblika u anki il-kwistjoni ta' tul b'mod partikolari. Il-budget ukoll jagħmel referenza għal riżoluzzjoni tal-Lulju fuq ir-reviżjoni post-elettorali tal-MFF 2014-2020 u u tkellmu fuq il-bżon ta' riforma ta' sistema tal rizorsi propri Iż-żewġ taxxi proposti mill-petizzjonant huma ta' min jikkonsidrom. U nerġa' ngħid u nisħa li żewġ taxxi eh, li tkellem fuqhom petizzjonant huma ta' min jikkonsidrom. Il-Kumitat tal-Budget ukoll fl-opinjoni tiegħu qal li riforma tar-risorsi propria qal li il-proċedura hija twila biex inkunu nistaw nbidlu deċiżjoni ta' risorsi propri. U l-ittara li rċevejna l-lum pozittiva ħafna interessanti, <coughs> firmata mi Roberto Gualtieri, il-President tal-Kumitat Ekon, u qed jgħid u jiena nishtiq nisħa illi il-Kumitat Ekon għadhom dotaċ pożizzjoni fuq din il-proposta speċifika, però edha taħdem attualment fl-imkien mal-Kumitat Budget fuq rapport tal-twaqif ta' kapacità fiskali għall-Eurozona. U jkompli għajt, u nishtiq ngħid jien, illi qed jgħid hawnhekk illi huwa ovvju illi skont it-trattat attwali m'hemm lebda setat legali. Però l-Parlament Ewropew qal illi l-accountability Ewropea għandha ssir fuq livell illi deċiżjonijiet jittieħdu jiġu implementati u l-Parlament Ewropew jirrappreżenta ċittadini Ewropej dirett, direttament. U fl-aħħar tal-ittra qal jiena se nittrasmetti l-petizzjoni u l-annessi tagħha lil-tim ta' negozjar ikon budget għal biex jiġu konsiderati iktar ulterjorment. U jiena nittama illi illi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jinforma l petizzjonant fuq il-sentimenti tagħna, issa jiena dan għamiltu u nixtieq. E, Nagħti il-mikrofonu nerġa' li sur Terika Bras. Terika Bras. Għall-intervenzjoni tiegħu. Grazzi, President. Kif inti għadek kif għat ftit minuti ilu, <clears throat> il-żjara il eh, fact-finding għal Taranto ġiet ikkanċellata u posposta. Jina kelli nieħu sem fija. Aħna ma nix qed niddiskutu fuq dan il-punt issa, qed niddiskutu il-petizzjoni. Jina ħsibtek qed tala sessjoni. Skużani, nerġa' nitlob skuża. Mandi xejn ngħid fuq dan il-punt. Tajjeb. Mela, Nerġa' nagħti il-mikrofonu l petizzjonant Eva. Nixtieq nisma' reazzjoni tiegħek fuq dak li intqal mill-kollegi mill-Kummissjoni u anki dak li qrajt jiena mill flittri li rajt. <coughs> Grazzi. Daw kollha li tkellmu kolla kemmuma huma taw evalwazzjoni pożittiva ħafna fuq il-proposti tagħna, għal daqstant it-talba tiegħi hija illi il-petizzjoni tibqa' miftuħa u illi l-proposti li fiha jiġu eżaminati mill-komitati kompetenti u mill-Komissjoni Ewropea. Nishtiq nisħaq nerġa' illi hemm moviment ta' ċittadini illi qed jitolbu iktar risorsi propri għal budget tal-Unjoni Ewropea. U speċjalment għaliex hemm ċerti stati li qed jopponu e, e li nżidu il-budget tal-Unjoni Ewropea, allura il-pajjiżi tal-Eurozona u bil-strument tal-kooperazzjoni msaħħa aħna naħsbu li huwa possibbli illi nkun nistaw nieħdu pa l-ewwel pass il qudiem għalli mbagħad fl-2020 nittamaw nkun nistaw nżidu b'mod sostanzjali il-budget tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Kollegi, issa e permettu li nikonkludi, niprova nikonkludi. L-għannet nishtiq nitkellem u nindirizzak eh, billi nirringrazzjak mill-fonta qalbi, grazzi għal kontribuzzjoni tijak utli għall-iskambju ta' u opinjoni fuq revizjoni tal-MFF. Jien naħseb illi inti id-dmir tijak ta' ċittadin tal europa għamiltu dejtu b'mod brillanti b'din il petizjoni <coughs> Għaliex inti irnexxilek t tinfluenza il-ħidma li għaddej għassa fuq li attuali fuq dan il-punt. Il-petizjoni tijak qed tiġi konsidrata mhux biss mill-Kumitat tal- tal-petizzjonijiet imma mill-Kumitat tal-Budget, mill-Kumitat Ekon, mill-Kumitat Empl u anki mill komissjoni Ewropea. Għal stant, il-petizzjoni il tijak hija fil-qalba tal- ħidma Ewropea f'dan il-moment attuali. Allora nirringrazzjak fuq da U dena miex ħaġa komuni illi petizjonant wieħed jirnexxilu jagħmel impatt daqshekk kbir fuq dawn il-livelli fl-istess ħin. Grazzi għal dastant. U nista' niżgurak li l-Parlament kemm fil-grupp ta' livell oli fuq il-risorsi propri u anki bid-dialogu li għaddej bħalissa ma' l-istati membri u mal-parlamenti nazjonali huwa involut fil- Eh, suġġetti involuti fil-petizzjoni. Nżommuha miftuħa għal daqstant u inkomplu naħdmu għabbażi tal-kontribuzzjoni tiegħek. Grazzi. U issa qed nara li hemm kollegi oħrajn li jixtiequ tkelmu jgħaddi kif laqtu dan il-punt. Skużani, President, ma nasal fil-ħin. Eh, aħna li maħniex membri sħaħ tal-Komitat tal-Petizzjonijiet imma għanna anki eh, għanna kwestjonijiet oħrajn x'namlu eh, e permettuli. Et nara il petizjonant illi huwa kontent b'kif jiena laqt il-petizzjoni. Mhux ta' nitkellem fit-tul jgħid is-Sur Lopez Aguilar. Illum għandna l-ħin u meta ent Juan Fernando li tiġi fil-komitat għalija eh, kontenta ħafna li inti tiġi għonek. Grazie ħafna Ċeċilja. Se nitkellem fil-qosor ħafna. Jina xtaqt snajt un sellem il-prezenza illi illi illi illi għamlu hidma taħħom biex ikonna Eh, opportunitajiet fl-Europa kull darba li diskutejnih f'dan anki f'komitati oħrajn, dejjem aħna faħarna u l-ajna l-idea li naqdu l-istrumenti il pjanta Juncker anki kif ġie adottat minn eh, l-Parlament bħala pjanta investiment tal-Europa u anki l-ottimizzazzjoni tal-allowances kollha tal-investimenti kollha Il-punt hawnhekk huwa illi aħna għandna bżonn ta' politika fiskali kif hija proposta fuq livell Ewropew biex l-ekonomija Ewropea terġa' tkun ħajja u tippromovi il-żvilupp sostenibbli ma qed naraw l-istess modelli e, u qed naraw l-abus u sfortunatament li maħniex naslu għall-implementazzjoni u flok ma nżidu l-budget biex inkunu nistaw namlu l-investimenti neċessari b'dawn ir-risorsi ġodda, per eżempju bil-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarju fuq il-karbonju, aħna miflok ma namlu dan, edin, nallokaw il-flus minn risorsi budgetari oħrajn u nittrasferuhom minn bejn budget lines. U għal daqstant u għal din raġuni il-petizzjoni eh, waslet f mm, f'waqtu fl-2016 fejn qed nagħmlu reviżjoni tal-MFF hija opportunità kbira għal parlament biex nerġgħu nitolbu <coughs> biex ikonna budget ikbar biex ikun nista' nagħmlu pjanta investimenti noħol u eh, impigi New Deal ġdida l-Europa. Għalix, għanna aħna sfida kbira u dimna, hija eżistenzjali. Hija krizi eżistenzjali li għanna u dimna bħalissa li għanda bżon anki ta' sfidi u ta' soluzzjonijiet eżistenzjali. U aħna edin Nappoġġaw il-petizjonanti u nitolbu li l-petizjoni tibqa' miftuħa eh, u waqt li nistennew li l-Kummissjoni tieħu azzjoni biex anki ikun hemm il-bonds u anki zida tal-MFF. Jena appoġġajt l-inizjattiva aktar minn darba u u, u nirringrazzjakom tal-li jintkom prezenti. Grazie Cecilia tal-li tajt niftit mill ħintijak Jien niftakar meta inti kont il-president tiegħi u inti minn eh, kont ġentili miegħi. U, u anki ħaġa sabiħa u wkoll nagħti l-mikrofonu l Elli Schlein. Eh, eh. Grazie, Cecilia. Aħna edin naħdmu fuq il-riforma tal-regolament ta' Dublin. Jina nishtiq inkomplu bit-Taljan. Biex nirringrazzja tal-li eh, għamil tal-li wasal din il-petizzjoni li ħafna minna diġa kienu appoġġaw u penjajna ruħna biex eh, inżommu l-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjoni ta' Ewropej. Illum qed naraw ambizzjoni ġdida, mġedda, meta nqisu l-isfidi li sfortunatament għanna dimna, aħna għadna kif ġejjin minn żewġ traumi f'dawn la f'dawn l-erba' xhur, l-ewwel waħda fuq il-vot tal-Brexit eh, l-24 ta' Ġunju u l-oħra dal-għodu il-vot tal-Amerika illi eh, illi għandu se jkollu impatt li jmur li lem mill-Istati Uniti. U dan biex najdu illi illum u aktar minn qabel importanti li din il-battalja namluwa. Din hija l-unika triq biex inkun nistaw nispiegaw li ċittadini xinu l-importanza fil-ħajja tal-Unjon, fil-ħajja tagħhom ta' kuljum kemm hija importanti l-Unjoni Ewropea u x'tista' tagħmel għalihom l-Unjoni Ewropea. Ħaġa importanti wkoll hija li meta risors meta petizzjoni titkellem fuq risorsi propri carbon tax u anki l left tt għaliex dawn huma importanti għaliex aħna specialment aħna federalisti jena nħob ngħid illi aħna konvinti illi l-sfidi li għanna għodimna u dejjem iktar sfidi Ewropej u globali illi ma jistawx jisibu soluzzjonijiet nazjonali. Però din ifmu koll illi meta aħna nitolbu l-Unjoni Ewropea li fittex soluzzjonijiet komuni li għanna bżon b'mod disprat, fuq il-kwistjoni tal-migrazzjoni, fuq il-kwistjoni tal-kompetizzjoni eh, fiskali li l-gvernijiet Ewropej edin jamlu li xurxin il huma parti mill-istess Unjoni fuq il-politika estera u ta' u ta' sikurezza komuni illi kondannana biex ma jkonnux importanza internazjonalment fuq il-politika soċjali u ekonomiku rridu nagħtu risposta fuq da. Fuq dawn il-kwistjonijiet kollha nitolbu li l-Unjoni tiżviluppa u aħna rridu illi l-Unjoni Ewropea tiżviluppa risposti komuni u dana trid tagħmlu b'baġit li huwa żgħir wisq. <coughs> Flista fl-Italja aħna ngħidu isna irridu nsuqu eh, eh, irridu nsuqu Ferrari bil-mutur ta' bil-magna ta' 500. U għal din ir-raġuni hemm bżonn li nappoġġaw din il-petizzjoni u naħseb illi jkun utli nifmu l-urġenza illi aħna nappoġġaw dan il-proġett u kemm inħossu illi huwa responsabbli illi u importanti ħafna illi naslu għal konklużjoni ta' dan il-proġett għal da' stantina Nirringrazzjak, nirringrazzja l-persuni li ġew u l-petizjonanti li ġew hawnhekk fil-kumitat u inżommu l-petizzjoni miftuħa. Issa għandna kollega Benifej. Grazzi, grazzi, President. Sinjura ma l opportunità jiena wkoll nixtieq inkompli bit-Taljan għaliex anki l petizjonant Taljan illi fil-fatt kien president ukoll tal movement federalista u anki bħala federalista Ewropew jiena wkoll ħadd sem fil-ħidma illi wasal għal biex tibni din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej illi kienet il-prekursur ta' din il-petizzjoni. Petizzjoni li diġa appoġġajt fismiħ preċedenti u jena nishtiq nerġanajt li jena kontent illi E, edin nerġaw najdu li importanti li zommuħ miftuħ għax danu huwa strument ta' mobilitazzjoni, ta', diskussjoni importanti mħabba suġġetti kollha li semmew il-kollegi, ċoħe il-fat li edin nerġaw nidu risorsi propri, politika soċjali, investimenti sostenibli, b-sorsi ġodda ta' eh, finanzjament għall-Unjoni Ewropea. Jena inħoss illi specialment mill-punto di vista eh, tagħna, jiena li membru anki tal-Kumitat tal-Impjigi, dan huwa importanti ħafna għax meta aħna nippruvaw eh, nifmu proġetti ta' kostruzzjoni ta' sistemi ta' welfare, proġetti komuni Ewropej bħal eh, proposta ta' allowance ta' għal-qat fl-Eurozona kif ukoll anki l-ħidma li qed fuq il-proġetti eżistenti, per eżempju l-garanzija ta' Zaza, e, risorsi li nħolqu pjanta ta' investimenti ġenerali li mur li lem mill-pjan e, Juncker li huwa utli però limitat u huwa suġġett attwali ħafna. Għal daqstan din hija petizzjoni utli u bżonn inżommu miftuħa għaliex propju dawn huma suġġetti illi għat għandhom għadhom qed jitolbu risposti qawwijin minnaħa tal-istituzzjonijiet u mill-Kummissjoni u anki minnaħa tagħna fil-kompetenzi tagħna, fir-ruoli tagħna. U anki nixtiequ biha din il-petizzjoni nfakru e, e, l-istati membri li huma protagonisti li huma jagħmlu ftit wisq u tar wisq e, fil- għal dastantu huwa stimolu importanti ħafna u illi nishtiq bħala federalista Ewropew, bħala parlamentar nixtieq anki eh, nfaħħar u nirringrazzja Lucio Levi u daw kollu kollha illi promovew din il- petizzjoni għax jien naħseb illi għatem ħafna triq x'namlu flimkien u dan nistgħu namlu jekk aħna inkomplu nużaw dan l-istrument utli u importanti kif tiġat anki biex inżommu dibattitum għajjem. Eh, dibattitu ħajem, bżon diskutu eh, dawn il suġġetti u nerġgħu nagħmlu definizjoni ta' regoli tal-baġit tagħna. Irridu noħol opportunitajiet ġodda eh, biex ikonna budget addizjonali tal-Eurozona, risorsi propri, kapacità ta' investiment komuni eh, addizjonali. Dawnu ma kolla suġġetti li huma l-qalb ta' ċittadini Ewropej u għal d'astanti iridu jibqaw fil ċentru tad-dibattitu tana. Grazie. Grazie ħafna. E ħaġa faċli ħafna li wet ikun president meta kulħadd jaqbel. U dan huwa l-każ illejla kulħadd jaqbel u dan huwa din kienet introduzzjoni tajba ħafna eh, mimlija riżultati diġà ringrazzjajt il-petizzjonant u nista' naħstanajt li tista' tmur lura l-Italja u tista' tieħu li inti bħala individu, bħala ċittadin Ewropew tajt input importanti u għawi għal ħidma tagħna fuq livelli kollha tal europa għall istituzzjonijiet kollha involuti. U dana mhux dej, mhux spiss li jiġri. Grazzi tal-li ġejt, ta, grazzi tal-li eh, ġejt u ħat sem fil-laqa tagħna u nixtieq nawguralek eh, vjaġġ tajjeb l-ura. Issa kollegi tistaw tiħdu coffee break. Lestur Terry Kabra xiex jitkellem. Also generous with me and I appreciate that. Thank you very much. Uh, I apologize for my previous intervention. Skużawni tal-li t nħan nitkellem tart, wasalt ftit uh, tart minħabba li ġejt mill-laqa kompletament differenti għalek jisni għan waqajt mill istil fil-sens mkonċ naf eżattament fuq li ma dibattitu kontu għed t titkellmu. Mela, inti ħabbart illi ħajkunem il-posponiment tal-diskussjoni tal-fact-finding visit ta' Taranto. Intom kif tafu aħna jina kont ħan parteċipa f'din il-fact-finding visit jina nishtinajt ngħid li ħasra li din kienet ikkanċellata din iż-żjara. Tlet punti. Nixtieq ngħid illi ħasra illi din iż-żjara ma seta' ċessi minħabba li il-kollegi tiegħi ma setgħux jattendu għal din iż-żjara. Naħseb illi apparti minn hekk il-din iż-żjara kienet imħasra ftit qabel iż-żjara bi surpriza ta' dawk illi kienu qegħdin jistennew jistennew minn hemmhekk. U ehm, naħseb li din kienet xi ħaġa verament negattiva. It-tielet punt. Għandkom data għal din għaddat oħra forsi għal din iż-żjara li kanċellajtu. Jiena wkoll jiddispjaċini, aħna wkoll frustrati, l-koll kemm aħna tħux ħsieb, iżda naħseb illi ħajħalli impressjoni ħażina ħafna fil-Parlament tal-Parlament Ewropew jekk imorru biss nejn min-nies għal din iż-żjara, tista' tħallini nitkellem jekk jogħġbok. Jiena eh, kont qed ngħid li aħna konna mmorru bejn it-tnejn u l-4 ta' Novembru f'Taranto fl-Italja. Taħt it-mexxija tiegħek eh, Sur Terry Cabras bil-preżenza ta' Sur Pitera u Sur Kazolina wkoll kellu jkun hemm u anka Sinjura Evi. Bilan illi nanalizzaw din il faċilta f'Taranto. Hija ħasra illi n-nies ikkanċellaw daqshekk tard. U jekk tikkanċella nqas minn erba' ġimgħat qabel, U jekk il-ċittadini l-ħarsu t-taxxa ikunu jafu xinju ma daw l-ispejjeż involuti, skur li joħroġ skandlu. Dan huwa id-dmir ta' kulħadd, aħna nistgħux naħlu l-flus ta' ċittadini, ma nistgħux laqqas nirriskjaw illi ħa nħamġu l-impressjoni, il-, -impressjoni, il reputazzjoni skużawni tal-Parlament Ewropew. Jekk aħna mmorru bitnej minn nies u tim kbir ta' interpreti din ħatkun xi ħaġa illi verament mhijiex pożittiva u ħadd titfadel li kraħ fuq reputazzjoni tal-Parlament Ewropew maħniex ħanidru kredibbli u aħna għandna regoli tagħna li għabbażi tagħhom niddeċidu dawn l-affarijiet. Regoli il intom il kolkamentom biltu ma dawn ir-regoli aħna qbilna fuq b'mod konġunt. U skont ir-regoli aħna eh, deċidejna li ma kienx ħajkun Bizzejet li morru bżewġ membri u ma ex officio l-qas bissu permess kont regoli iva naqbel li din iż-żjara kellha tkun ikkanċellata mħabel ma kienx il sens li morru tnejn minn nies biss. Iżda l-problema kienet li kien hemm min nies li bdew jisparixxu ftit ftit wieħed wara l-ieħor u naħseb li din hija xi ħaġa li għandha titqies ħafna iktar bis-serjetà speċjalment meta aħna norganizzaw delegazzjoni bħal din. U jiena immedjatament batlek messaġġ Meta tlek naqbel li li jintom ħassartu din iż-żjar, li ma kienx jagħmel sens li aħna mmorru tnejn min-nies. Iżda jiena nixtieq insaqsik, għandkom dat oħra għadin iż-żjar mħabbar dawn in-nies qed jistennewna. U ħerqanin ħafna li jilqawna hemmhekk. Issa dak li rridu namlu għal insaqsu l-koordinaturi sabiex jires u l-punt fil-laqqa tal-koordinatura għalli aħna nkun nistgħu nerġgħu niddiskutu dan il-punt din hija l-iktar ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu. Ma nistax jiena nieħu deċiżjoni fisem il-koordinaturi. Jiena għabbażi tat-talba mal-kollegi nista' niddiskuti dan kollu fil-laqqa tal-koordinaturi mux ħajkun punt li ħajkun diskuss illum, però Dan issa naraw skont il-proċedura, skont il-regoli ta' proċedura. Margaret, jek joġba, iva, kif xtaqt nitkellem f'din il-laqa minħabba li naħseb illi xaħġa illi forsi ma tafux bija hija li iż-żjara ta' fact finding ma tistax titqabbel ma' żjara tagħna minħabba li din hija parti integrata mix-xogħol tagħna u naħseb li anke issa li jiena fejn uh, jiena diġà kont fi żjara konna konna tnejn biss ex officio. U kien hemm li forsi ħassew illi għalmenu kien hemm xi ħadd li kienet jismahom. Iżda aħna kellna wkoll il-pjanijiet ta' emerġenza. U jiena qed nitleb lill għaldew soċjalisti sabiex jattendu wkoll. Jiena nixt ngħidilkom illi jkun wisq faċli illi dawk li ma jixtiequx imorru jaqbdu u jxeklu dan kollu u jħassru iż-żjara. Le ma sibx li daqshekk faċli jiena nammira li sur Terry bla mħabba li kien l-unika wieħed li kien għad fadar l-oħrajn kienu qed jisparixxu wieħed wara l-ieħor u aħna ma nistgħux nistennew illi jkun hemm membru wieħed tal-Parlament Ewropew l-oħrajn ikunu ex officio iżda aħna mhux hawnhekk rridu niddiskutuhom dan l-affarijiet. Dan l-affarijiet rridu niddiskutuhom bejn il-koordinaturi. Iżda, Sur Terry Cabras, ħan diskutu dan il-punt. Flimkien, mela nieħdu pawza qasira sakemm ma nibdew bil qatal tal-koordinaturi u ħanibdew fil-ħamsa, mhux minut aktar tard mill-ħamsa mħabba li għandna ħafna affarijiet li rridu niddiskutu.